kun ma jistax iżur aktar li s-Sinjura Timoshenko fil-ħabs. Għadhom edin barra l-ħabs qed jistennew ilhom hemm tliet sigħat u għalhekk qed nitkellem hawnhekk f'dan il-Parlament. Grazzi tassew, grazzi ta' din l-informazzjoni li tajtna, din hija aħbar ħażina u jiddispjaċina immens eh, għall-eskalazzjoni ta' li hemm bħalissa fl-Ukrajna ser nindirizzaw din il-kwistjoni permezz ta' rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Ukrajina. Mela naddu issa mill-aktar fis għal proċedura tal-votazzjoni l ewwel rapport li għanna u l-rapport tal-Onorevole Tajn għanna votazzjoni elettronika, l-votazzjoni miftuħa, l-votazzjoni maluqa. U din għaddiet. Il-rapporter tixtieq titkellem jekk joġbok. Eżis kollegi, nishti namel differil tal-votazzjoni għal mozzjoni ta' rezoluzzjoni. Il-presidenza ellenika eh, tal-Greċja ġifiri kelmuni rigward dan is-suġġett